Ni għal barra l-emiċiklu għanna l-ispiegazzjonijiet tal-voti issa u min jixti isegwi dawn għandu ovvjament ikun pożizzjoni li jisma l-kellema mela l-rapport piri. Is-sur Austrevicius jibda jekk joġbu. Sur President, jiena votajt favur dan ir-rapport u nixtieq ngħid illi diġà adottajna risoluzzjoni dwar it-Turkija b'rabta mal kolb ta' start li falla fl-2016 dik ir-riżoluzzjoni aħna sħaqna li t-Turkija tibqa' imsieħba strateġika tal-Unjoni Ewropea, però xorta waħda natħassib dwar numru ta' inkompatibilitajiet dwar progress għal adeżjoni u tlabna għal frizar temporanju ta' taħdidi tal-adeżjoni, però jidher li minn dak iż-żmien law is-sitwazzjoni marret allar u ir-regola ta' persuna waħda fis-seta qed tissaħħa. U allura qegħdin naraw arresti u referendum biex ikun hemm bidliet kostituzzjonali mhux demokratiċi u ċensura tal-istampa. Jiena nemmen li s-sitwazzjoni fit-Turkija ma tistax tibqa' tiġi ignorata jekk il-pakett ta' riformi jiġi implementat, allura l-Ewropea jrid jieqaf fin negozjati mat Turkija immedjatament anki nwaqfu l-assistenza pre adozjonali Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Austrevicius, issa jmiss l-Sur Hanen. Grazzi. L-Unjoni Ewropea u l-approċċ ta' Turkija ma kienx xi approċċ li ħadem. Mill-bidu stajna ngħidu li m'hemmx possibilità għal sħubija u naħdmu xorta Pero aħna għazilna li nżommu weda ta' sħubija li ma kienx intenzjoni illi nwet u kollox. Ovvjament, eh, sens ta' nuqqas ta' accettazzjoni u koll wassal għal situazzjoni politika li jem palissa, ovvjament, emmek jem il-dinamika interna li taħdem fil-pajis li twassala situazzjoni bħal din, pero forsi aħjar insibu ftejim sostenibli u permanenti fejn nirrekonoxxu li Turkija bħala alleat strateġiku, nirrekonoxxu il-valur ta' kummerċiles ma' Turkija, iżda ninsew l-ideja ta' integrazzjoni politika u jekk ikonna suċċess għal pajjiż daqstant importanti kwa Turkija, forsi dan għajkoll u koll ikun model għal pajjiżi oħra fil-viċinat. Grazzi. Kollegi Hennen, es kollegi Zambat. Grazzi, Sur Hennen. L-Onorevoli Ġampaxki. Grazzi ħafna, President, kollegi. Jiena nixtieq nifraħ lill kollega Piri għat-ton tar-rapport tagħha. Ċertament ir-rapport huwa pass fid direzzjoni tajba għaliex qegħdin irreflettu l politika tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu ivvutajt kontra għaliex ir-rapport ma jirreferix għat trasformazzjoni tal-stat sekolari għal stat reliġjuż għaliex dana ma jkorrispondix għal valuri niddefendu. Erdogan u l-Islamizzazzjoni tal-pajjiż huma nieqsa mill-rapport u għedin naraw illi t-Turkija qed tindaħal fil-affarijiet interni ta' pajjiżi anki eh, pajjiżi l-Bulgarija u allura din xaġa ħaġa li ma tistax tibqa' sejrek. Ir-relazzjonijiet mat-Turkija għandhom jiġu friżati sempliciment. Ma tistax tkun elejat tagħna il turkija għaliex xissanna dittatorjat Iżlamizzat. Grazzi. Grazzi. Non Revoli Saborskas. Grazzi, President. Grazzi ħafna, President. Turkija trid tirrikonoxxi ġenoċidju kontra l-Armeni. U nemmen ukoll illi biex Kristjani u Musulmani jgħixu flimkien il-Knisja Kristjana Ħaġa Sofija m'għandix tibqa tintuża bħala moskeja u ssir Mużew Kristjan. Jiena ma stajtx napoġġa l-emendi situazzjoni fit-Turkija hija waħda l-Armanti u bekk importanti li nissuktaw bid-dialogu u allura na nibdew suġġetti li huma deċessivi għal relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat. tin riżoluzzjoni għandha lan li tfakkar lill-awtoritajiet torok fl-impenji tagħhom skont it-trattati. Ġala darba ndirizzaw dak il-kwistjoni imbagħad nistgħu ngħaddu għal suġġetti oħra. Grazzi ħafna l-Onorevoli Saborska. Dawk kienu spjegazzjonijiet tal-vot tar-rapport Pirri. Issa immorru għal rapport Rubjol u ngħaddi l-kelma lis sur Travicis. Grazzi ħafna President, jiena votajt favur ta' dan il-pjan rivedut ta' investiment. Alla volja jiena konvint illi din l-assistenza ta' żvilupp uffiċjali suppost jibqa' s-sors ewlieni ta' jnuna li dawn il-pajjiżi u tajjeb illi l-investiment privat siġi użat fl-Afrika u wkoll fil-viċinati tal-Vant u tan nofsinhar tal-Ewropa biex hekk l-immigrazzjoni tibqa' barra, hemm bżonn indirizzaw l-eruq tal-kawżi tal-migrazzjoni nappoġġaw l-impjiegi, nappoġġaw l-SMEs kif ukoll nifaċilitaw tkabbir inklużiv. L-vantaġġ ewlieni huwa dan l-istrument l-IFSD dan il-fond u l-garanzija tiegħu bil-kontribuzzjonijiet tal-EIB se jiġu użati biex attraw investiment pubbliku u privat u ikun hemm ġestjoni tar-riski dan nemmen jien se jgħin biex ikun hemm proċess ta' investiment permezz ta' dan l-istrument u jkun hemm assistenza teknika għal pajjiżi kollha illi jaħdu ġuha. Grazzi. Fin danka kollegi Awstruvit. Grazzi ħafna lilek. Is-Sinjura Aguilera Garcia sa. Grazzi ħafna President. Jina votajt favur Eh, għax dan huwa fond maħluq eh, speċjalizzat għall iżvilupp sostenibbli għax se jkun jista' jgħin l-immigrazzjoni kif ukoll biex taffi eh, il-faqar u għalhekk daw il-miljuni ta' euro għall-Afrika permezz ta' dan il-fond se nkunu nistgħu eh, nejnu sitwazzjoni tal-Afrika u l-każijiet ta' inġustizzja u għalhekk hemm ħaġa li nixtieq l-identifika u nitkellem fuqha essenzjali f'dan il-fond ir-referenza għal żvilupp għal ħolqien ta' impjiegi dinjatusi, il-erda tal-faqar, l-inklużjoni tal- eh, ukoll l-iżvilupp sostenibbli u fid-dawl tal-ftehim ta' Pariġi l-COP 21 u l-kawżla ta' salvagwardja ta' drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol. Finalment l-inklużjoni wkoll ġlieda kontra ir-rifuġi fiskali, naħseb dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna ta' dan l-istrument ta' dan il-fond. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lill kollega Aguilera, Garcia. Daw kienu spjegazzjonijiet fuq dan ir rapport Fanzi Rubio issa niġu għal spjegazzjonijiet tal-vot fuq ir rapport Anderson. Is-Sinjura Schroedova tibda i. Dziękuję. Grazie ħafna, President, Sur Vice President. Jena kontenta ħafna adottata din il-leġislazzjoni, illum it-trasposizjoni ta' trattat ta' Marrakesh li dawn il-xogħlijiet li hemm it-trid tal-awtur ikunu disponibbli wkoll għal min huwa nieqes mis-smieħu da se jtejjeb il-ħajja ta' dawn il-persuni biex ikunu inklusi fil-ħajja soċjali u kulturali. Ovvjament, hemm bżonn li jkollna l-kooperazzjoni mill-istati membri Mbagħad nusaw ukoll metodi alternattivi il-braille, il-format il-kbir, il-fonts il-kbar jew eh, kodba audio, hemm xi 20% tax-xogħlijiet kollha diġà disponibbli f'dawn il-formati u l-bqija l-80% li jkunu aċċessibbli se jtejjeb ħafna l-possibiltajiet biex nedukaw dawn in-nies u fl-istess waqt mhux se jrassan il-beħ tagħhom għax dawn il-persuni ma jistgħux jużaw dawn il-xogħlijiet eh, eh, dawn l-opri kodba eh, protetti u hekk intejbu l ħajja ta' dawn in-nies. Grazzi ħafna l-Onorevoli Schroidova. Issa is-Sinjura Stajla. Grazzi ħafna, President, jina ferħana illi l-lum pass iktar minn qrib biex narratifikaw it-trattat ta' Marrakesh azzjonijiet minn tagħna u faċilitazzjoni għal nies li għandhom xi diżabilità niqsin mid-dawl dawn huma kollha importanti ħafna. Imma minn parti dawn il-punti tajbin ħafna fir-rapport jiena nikkondanna il-tħul ta' eh, pakketti ta' kumpensa publikaturi. Din id-dispożizzjoni tmur kontra l-artiklu 21 eh, tal-Konvenzjoni ta' Nis Disabilità imma ma kienx hemm prova ta' telf ekonomiku għalhekk m'hemmx bżonn ta' kumpensu l-gvernijiet qatt ma urow illi kien hemm xi dannu lill-pubblikaturi minħabba dawn it-tip ta' kodba. Din hija f'kontradizzjoni ma' dritt illi nilħqu l-għanijiet ta' trattat ta' Marrakesh u hemm bżonn indirizzawa fil-fażi ta' trasposizzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-Istati membri però jiena nittama li l-Stati membri se jkun jiri jistaw ratifikaw japprovaw eh, biex ma timbat jgħaddu għal ratifika fil-ħarifa. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lill kollega Stajle. Da kien kienet l-aħħar spiegazzjoni ta' vot għal rapport Anderson. Issa morru għal eh, Signora Damato għal rapport dans. Grazzi ħafna. Grazzi President. Ir-rapport rapport jagħmel pass il qoddim lejn svilupp sostenibbli għall-Ewropa u għalhekk jiena ivvotajt favur. Imma hemm bżonn ngħid illi seta' kien iktar ambizzjuż biex uh, nitolbu illi jkun hemm iktar rabtiet vinkolanti, speċjalment għan-nefqa enerġetika biex naslu wkoll għall-iva għal dik li hija l konverżjoni industrijali uh, tajna pis ħafna għall-gassita gas serra imma m'hemmx l-istess livell ta' twissija bħal eh, bħal tniġis ta' l-art tal-baħar u tal-ajru. Tkellimna ħafna fuq l-ekonomija ċirkolari u presentajna wkoll emendi illi maddowx biex ma jkunx hemm dan ir-riċiklaġġ bħala parti mill-iskart tkellmu fuq il-reġija ġeddet illi eh, jagħmel parti mit-taħlita, però l-iskużjoni tal-ebsi u għalhekk dan il- Eh, din proposta qed nagħmlu pass l qudiem imma biex kellna suċċess kellna bżonn tassew naħdmu ferm iktar u nkunu iktar ambizzjużi. Grazzi ħafna lill kollega Damato. Issa s-Sinjora Aguilera Garcia. Grazzi ħafna, President u dan kien rapport importanti ħafna lan tal-iżvilupp sostenibbli uh, importanti ħafna jiena eh, sodisfatta ħafna bid-dibattitu kif żviluppa ruħu hawnhekk fis-sessjoni favur l-ambjent din hija tweġiba l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-Azzjoni Ewropea Sostenibilità u dak li nsalmenta konna approvajna eh, hawnhekk eh, kienu kollha marbutin mal-PAK u għalhekk hemm bżonn tajjeb illi eh, sewwejna l-affarijiet u għalhekk votajt favur. Mżon li ngħidu illi il-pak diġà fl-aħħar riforma ta' għamlet sforz kbira wisq lejn l-ambjent, favur l-ambjent u daħħal eh, aspett tant importanti bħal greening għaxan huwa tant importanti għall bdiewa u għall-ambjent tal-Unjoni Ewropea biex hekk ma nistawx najdu l-agrikoltura mhijiex qed tikkopra mal-ħarsin tal-ambjent qed tagħmel hekk imma hemm bżonn iżżomm il-kompetenza diretta ta' prodotti liġu mill-pajjiżi terzi li sfortunatament ma jagħmlux l-istess u għal daqstan tajjeb li aħna nagħtu iktar importanza l rwol tal-bidewa tagħna fl-Ewropa. Grazzi. Fin dank fra Agil. Grazzi ħafna lill kollega Lop Garcia. Issa s-sur Ċambaski. Grazzi ħafna President, eżis kollegi, na votajt Uh, però pala astenzjoni għax dan ir-rapport ma jgħid xejn u jgħid kollox. Uh, fuq sostenibilità imma tant mod ġeneriku il huwa battal minn kull sinifikat dan ir-rapport huwa biss skambju ta' opinjoni. Jina naqbel ma, ma naqbel ma ħafna affarijiet fuq it-titjib tal-kwalità tal-arja u ta' żoni rurali ma ma nistax naċċetta żoni oħra li huma mil-quta wkoll minn dan ir-rapport. L-istrumenti għall iżvilupp u s sostenibilità ma jaħdmux sew ma naħsibx illi jekk nużaw il-flus tal-kontribwenti għal programmi bħal dawn se jwasslu għal xi riżultat. Hemm ħafna lakune u għalhekk jiena ma stajtx nappoġġa dan ir-rapport. Grazzi. Fin danka kollegi Grazzi ħafna lill kollega Ġambatski. Is-Njura Grappini jidher li miexaw imorru għas-Sur Farija. Grazzi ħafna, President. Eżis kollegi votajt favur ta' dan ir rapport kont shadow rapporter jina ħassejt illi eh, l-iżvilupp sostenibbli importanti ħafna l-proġett Ewropew imma tfadlilna triq twila qudiemna jekk se nibnu futur aħjar għall pjana tagħna għat-tfal tagħna. Ir-rapport ifokaw fuq l-applikazzjoni tal-Aġenda 2030 tal-ġus Uda impenn konġunt biex ikun hemm kooperazzjoni u parteċipazzjoni mill-Istati membri kollha soċjetà ċivili. Il-proposti fir-rapport għandhom lan li jsaħħu strateġija ġenerali tal-Unjoni Ewropea u l-opportunitijiet tagħna bħala Parlament Ewropew illi jkun jista' jressaq il-viżjoni tiegħu fil-qasam ta' sostenibilità. Żona kbira ħafna ta' kwistjonijiet li huma komplessi, sfidi komplessi li għandha qudiema l-Unjoni Ewropea u qafas għall-istituzzjonijiet u għall-istituzzjonijiet l-oħra tal-Parlament biex jaġixxu għanna rwol kruċali kollegi biex nibnu futur aħjar għall-Ewropa u dan ir-rapport jista' jkun element ewlieni f'dan il-proċess. Grazzi ħafna, President. Fid-danka kollegi. Grazzi ħafna lill-kollega Farija. Is-Sur Kelly. Kemm Grazzi ħafna il-SDGs jidħlu f'kull aspett tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea u l-Aġenda Globali tal-2030 jippreżenta l-impenn biex naslu għal żvilupp sostenibbli sal-2030 madwar id-dinja, impenn li hemm bżonn eh, il-pajjiżi kollha eh, jerfawh u għal daqstant hemm bżonn naħdmu għal dinjità umana, stabilità, pjanata, pjaneta b'saħħitha u ekonomiji prosperi aħna naqblu ma dawn il-valuri daw dawn l-niet u jiena votajt favur. U għalhekk dawn l-SDGs imdaħla fil-politika tal-Unjoni Ewropea jagħmlu parti kbira tal-inizjattivi tagħna għall-futur u biex nagħmlu hekk inkunu qegħdin niżguraw l-Unjoni Ewropea se tkun tista' toħroġ bir-riżultati b'suċċess tal-2030. President eh, Prosit għal mod kalm u effiċenti li inti presidejt kontra ta' dak li qalu xi kelliema oħra. Kienu f'minoranza u ċabċipa eh, kienet eh, iktar importanti minn dak li qalu huma u grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-kumplimenti Sur Kerry. Issa naslu għat-tmim ta' spiegazzjoni tal-vot fuq dan ir rapport Dan su issa immorru għal raħħal rapport u spiegazzjoni tal-vot eh, l-omarġi. Grazzi ħafna. Il-żoni l-iktar imbeda tal-Unjoni Ewropea bħal dawk ir-reġuni tal-muntanji jagħmlu parti integrata tal-Unjoni Ewropea għandhom il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom u għalhekk għandhom iktar aċċess diffiċli għas-suq Ewropew u għalhekk nemmen li għandhom bżonn jiġu mogħtija statut speċjali u hemm bżonn li jkollhom aċċess iktar faċli għal finanzjament mill-Baġit Ewropew il-politika ta' koesjoni toħloq opportunità għal dawn ir-reġuni u għalhekk hemm bżonn tibqa' lilin mill-2020. Dawn iż-żoni tal-muntanji dawk l-iktar imbeda għandhom il-potenzjal illi jipproduċu prodotti ta' kwalità għolja u għalhekk għandhom bżonn ikollhom regoli li japplikaw regoli speċjali għalihom. Nagħmel appell il-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi l fondi għaw kampanji ta' informazzjoni fuq dawn l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti għax dawn joħolqu opportunitajiet għall għajxin ta' dawn ir-reġuni. Grazzi, President. Fin danka. Grazzi ħafna lil kollega Nekov wasanna fl-aħħar tal-spiegazzjonijiet tal-vot dan ir-rapport u għallelu ukoll tal-aġenda ta' dalodu naġġornaw sa tlieta ta' wara l-offsinar u nawguralkom ikla it-tajba. E Naġġorna din is-sessjoni. Grazzi.